dwar is-sessjonijiet eh, live. Issa ngħaddu għall-aġenda tal-lum id-19 ta' jannar adottat l-aħħar eh, aġenda tal ta' sessjoni parzjali jekk xi ħadd jixtieq jitkellem fuq dan. Mela jien nixtieq nipproponi li d-dibattitu fuq il-konklużjonijiet tal-Konsil Informali Ewropew ta' 30 ta' jannar issir mill-3 u 10 sal-25 eh, u l-ħin ta' mistoqsijiet tal viċi President il-Sinjur Ashton issir minn l-25 sal-26 u d-dibattiti jisiru minn dak il-ħina. Id-dibattitu fuq il-rapport Angulu Angulo nisperali eh, pronunzajtu tajjeb dwar l-applikazzjoni tal-ġestjoni eh, tal-skart li sir il-ħamis. Issa dwar il-ħamis, il-mistoqsija li dwar kemmu feasible li daħlu stability bonds eh, ħajġi post-post u minflok namlu il-rapport ta' Turgaj Sangulo. Mbati ikun hemm rapport eh, prezentazzjoni qasira tar-rapport Regner fuq eh, trasferiment transkonvenali tal tal-kumpanniji u ukoll mozzjoni riżoluzzjoni mill-Kumitat tal-Ambjent fuq il-talbi tal nutrizzjoni ħajġi inkludi fil-ħin ta' votazzjoni hemm xi kummenti, hemm xi eh, oġġezzjonijiet kulħadd mill-lider qed jagħti brasu b'forma entużjasta allura din l-aġenda adottajni. Issa nistgħu nkomplu bil-dikjazzjoni eh, tal komitat